Ladies and gentlemen, colleagues. Signori, kollegi, nitlobkom tiħdu postkom sabiex inkomplu bil, biex nibdew bil-votazzjonijiet. Colleagues, please take your seats. I will start with the voting procedure. Ser nibdew bil-votazzjonijiet 10 sekondi. Dear colleagues, I have two announcements. Aziz kollegi għandi zewċ eh, aħbarix naddilkom. l ewel jekk joġobkom, kollegi ħudu postkom. The first announcement is L-ewwel xtaqt ngħidilkom li l-President irċieva mill-grupp tal-ISR e talba l-bidliet għal nominazzjonijiet fil komissjonijiet u delegazzjonijiet. Dawn il-bidliet ser ikunu fil-minuti ta' seduta tal-lum u jekk ma jkunx hemm kommenti qabel adozzjoni tal dawn il-minuti dawn il nominazzjonijiet ser jiġu adottati. Imbagħad għandna it-tieni eh, aġġornament biex nagħtikom li skont regola 152 paragrafu 2 u skont ank maftajim ma' gruppi politiċi nixtieq nissuġġerilkom dawn din il-bidla għall-aġenda ta' nhar l-erba' id-dibattitu dwar